ta' din l-informazzjoni. Il-minuti u il-dokumenti li kienu adottati fil-sessjoni 24 ta' ottubru issa huma ta' tagħkom jekk m'hemmx oġġezzjoni issa nistgħu naddu għal messaġġi tal- eh,